Zaljen kargi. Aha, zaljen kargi. Kajti li. Kalbata ne bude bato, nebo, čemu čemu su mego brebo. Vidrem dis David Ebdet čuns konferencijas, me minda xilak senot Rom,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 da mm, mogę samo didi siamo nebit, a jam ċeni maga li doni xesa zloblobata gantki cebi seminarze, romelic legis e, sakanom debolo ciklo seħeba. Zalian didi siamo nebit mi daħnixno rom am zeba. Zalian didi interesi gamoitrija mraval kveqanaxi. Praktikulat, ak ċwen, ċwen tan irtat dres arjan,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 Għasek Burkina Faso s-parlament jistewrebi, Burundi dan, Kameruni dan, Kongo dan, Djibouti dan, għasek Espiju Zulis Konzuli dan, Sahara Republik Senegali dan, Sierra Leone dan, Tongo dan, Zambia dan, Zimbabwe dan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 Għassordan perspektivi dan għamum dinare, da da misi iġaljen parto għamut stile baze da puznevit Europis parlamenti, praktikula ġaljen għrmadaris muċa dinebuli imesatu rom, ma gauzi arus mis għawzi jarus mismir miħebuli għakwatilebi, għugguz pozitivri, għaseve negativri, talisjam għasak għanum deblu evoluzzist processi. Da esħadeba s-soret, etim għrma,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 Dato ki ċwena ma zgavit falisni, e għetum xiexek zlert patrom, Europis parlament ma xekna spezja uri organu romasatskwija demokratis pardaċeris da arċevnevis koordinazji ġgupi. Imisatis Roman uħem zgmanelos, storet għajjam aktivobevs messame kvernevxi. Mas asere gassi nisses gardnu l-irċerebi, lideru bastanta kavxirebit, es aktivobebi, es bebi. Mujtsavs asere monitorings, egi mujtsavs xemdgom gonizebebi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 għagriċvi, għagriċċi, s-sħvada s-sħva sistemefxi. Rogorċun ma jirunu ma, s-sħve regjonu ma parlamente, ma, rum s-sħva s-sħvada s-sħva s-sibida s-sħvada s-sħva praktika għabt. Rum la bit s-salzega s-sħva buljarjan, irtu tisagan. Tumsa għamav drullat ċen vart irtijani, da is rat saris, is rat ċen gwa irtijani, bas saris ċeni irtijani, mumzat opna, irtijani, mzaubaj misatu is-rom,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 armatebuli, tkweni monatsillubit gaqtebaigi armatebuli. Amtom, tkweni komentaribi, tkweni sheki, tkweni, tkweni praktiki zgazjereba, idee idejbi zarmotkma, asave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 Muċa. Tidi madluba. Patona viċe-prezidento, patona tarneki. Għal smog isawme bit, da me visawreb martaċ, espanu renaze? Ena, romelic, pewrt kontakan romelic saurus imedija, imedija. ċem tuġ didi patevija, għesaw grot kwen, dres, Rekords nagħ li ċoni seminarissa, ġalla minn ċoni seminarissa, da Europis Parlamentis tħawż domaris Antonio Tajani saħħelet me minn derom moge salmat qoħla tkwenta għans ċemi salmat baris gultbili da me agretu minn derom Missa madloba moga xsenat, mobżana bistri da mona zelo bisatus am goni zebax. am denat. Eskidavet xola da surek tkuni parlamentis erdgullebas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 l-lider organizazzija da misklu biex duħas taċu jistawa sajsit, ragus tkun mogħiħ sennebat, Europejskaw xiri, da pużna bulleja, ġlir, princip ebze, kħedżut għadem jisu bleja biex xalxiet qobba, da kanoni sużena jessu biex użna qobba. Stabiluri da, għazel għadija nimxu t-kradi għam tareba,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 ვისაუბრებდე იმას, რაც გააკეთა ევროპის კავშირმა, Europis parlament mo pro კონკრეტულად global დონეზე. მე meminda Tawżel moklet mogħaxsinut ims kmeda wizga xesħab romel zgħana xorċal euro kawxir ma demokrata jisħal xesħu biz daħda mis flubis miznit, karantija miznit evru kawxiris tels territorija da musa zgħure regione bxi. Da,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 Dornis konsensus għasib tkwada għabsit l-umraw l-sobat għabis għamsu ċonda munda jgħulen għabis mumħre da esħ xim tħoċi tħazir tuleja da rat kma għonda xim tħoċi li basir l-problema jgħus magram u li għamiz għatħol s-sistem t-tski Europis parlamenti rat kunu tamu xut minn Rose għalċa sawba Europis kawxir izgħirebu li bizdat soħze, da imgħirebu li bizdat soħze. Rome li għazere li ċen spudametur dokument ebxi. Da. Għaj, għamu soħe bizdat għalli sinebit. Sawba re sistematuru sabt, għazere Rome li ċarib terri, ċaw samsom xikan sużinu bizdat soħre għazze Europis parlament ma' მოუწოდა ამ სახელმწიფოებს, რომ მაქსიმალურ პატევის წინ ევროკავშირის ღირებულებებს და აგრეთვე stħowa Europis Komisijas rum użruelqos, rum eżgħirevu lebebi maksimurat patu semul edazzju li għam kħanċi gas uċas Europis Parlament mojċu Euro Komisijas armand għan lebi dat fakto is-sekla berxi, rodisat sarmod għan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 Għal-għalas Ewroka xiri samok medu kegma, sarta xori soddoneze, Roma li zdabsne vulen stsoret, in principe bze, Roma unat sapuzo li dawd, am organizazzijas, am principema soret, in principe bze Roma dis metkwer zemot mugaxsenet. Ewroka xiri saħab principe bze demokrati sferuxi, għademeni zuplebis dazu sferuxi, da da għalet għalis, telegi. Teme bi Roma li tsmo, sa tsmo, jitsavs, esħaxi krulebba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 of plebis Datsua, ragurts online ase uh, offline regime. Ano, kalba to nebo, deba to nebo. Čven onda dausal, sakotartavs kitħwa. Europis parlamenti eh, raruls tamaxobs Europolitikis ganħurzelebis tħalsasit. Da, Ramlis tawri għamas għal-ġertali għaris u demokratija da għadami su plebis telim su plus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 imastu, misxepasibastu ramdenat arista maskot tazzulli demokratais principe bi partner kweknebxi, da imsatvis rum ara demokrati ulma reġime ma veri sargeblu, euro kawxir daħmarebt. Magret orja tas tertmet cels, għajs tekstilis protokolli, Faktura tarm xolobisa skot subuk mreċolobisa euro kawxir saħda Uzbeketan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 tara flobis gan tara bis instrumenti, Roma li tsħas u sħob stabilu sadam xudubas, għartu Europi samezoblu politikis instrumenti da Europi gan tara bis fondi, Es kaħlat kedew sħwa finansur instrument ebi Ramosats i kaneps, Ramosats i Euro kawxiri taw sagareo politikaxi magra vimurib am pundebis dan kicebeħ deba soret Euro parlament e ismir Arit Europis pondi demokratisatuis rogurts mogeħ senebat Romelic aset kwat ares pondi Ramosats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 ċedri jesmidin smasma kweknebxi u zereben ta' izgam silebes kollegebs da esar isnac ilis ċenkom evrukawxer isajrto sagareo politikissa maċa zusaf tħobis politikissa da għami martolebit muxabes għosma politikib għan tarebis komiteti maċa uriz gendruli tara sorobis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 Europis Parlamentarnas xekna kseli prezisat nominata bisa da mudmat mudmet ba' mat rata kana vitaron kanavitaron kontaktabi ertmaneċi da ba' ertobli sakmenoba tagegmu kalbatonebo da batonebo. Tasasrus, me minda Kida vertħol madluba għada liħadot, kwen munaċ l-obisatus, għam, ċalem xon għonze baxi munaċ l-obisatus.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 Ispanuridan lega da tot eh, Inglis urze Għala mm, stis prona telli rugħaxtes, bdidi madloba. Ab ma mnixnolovani sitqa bisatwis, da nam namdu dat mnixnolovani ċvennu e tille bisatwis, eh, rom gajzi jaron, ċvenni parlamentes eh, akcijiebi demokratis dat svis miznit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 Eurokavširze, да, Eurokavširis eh, sakandebulu procese, eh, да, Europarlamentis rolis tħazgasmit. Да, Europarlamenti sadkas xwa Eurokavširis institutetan xedarrebit raxejt saf Europarlamentis da dargun garbin tardes kompetenzijebi, tlebta għanna u loba xe ehm, procedurebi praktikebi eh, Euro kanundeblu bis u kan. Uh, Da qen mos me vicepresident Paskus, uh, da qen ktħot uh, um, um, it-sadit mu naħħut parallelebi uh, tkweni processis da Eurokawxiris sakandiblu processis xoris. Imtom rom ċwen ċwen Eurokawxiris xemtħu għarriz zaljen specifikuri, magram muxawbs, ċwen muxawti għive t-sebis miert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 ħtfis rom xemezlo għam uh, għamu s-silleba dakrut noba. Um, Zaljan didat għan sħobu li għararis ċveni uh, muxaoba, uh, rovnu li da Evropu li, da esaris memkoni unikaru li għamu s-silleba, unikaru li għamu s-silleba როგორც იცით ალბათ ევროპარლამენტი ამორჩეულია ყველა ევროპის ქვეყანაში ერთ და იგივე დღეს, ერთ და იგივე დროს 751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 Tawidan da jitqes eh, eh, komerzju da ekonomi u ritemi dan da xem deg eh, rodesat kwana xiris da polodis industrie bi am kwekne bisa iqo gartijane buli kombinire buli Beneluxis da Italis mm, industrijis ċatulit atasrat 42 წელს მერე atas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 għasirhom Is argaħ law t-ragazza, men mida gitkat professuriċ ma mabdrulla da, ċem studente bżalli għan xida t-vassaw li xolme, għaset e midgomers, interom eh, xejz li ba is razz għan sħobu li għazu girat gilas, ħteba dominireba, Mindenkit katrom, ik eh, vinċar izlir jisħolu trista vispiru skarna naħob sħolme. Sore damitom ċunu da visċallot, kompromise biz gamudzeba, gamudzebna. Jimistu jisrom ark konde xwen, urtir ċekla xemukla, ta per ispireba, ta se xim drat konde, ċwen għawz għan sħajbul interesebi, għama vdrulot, ċwen maksimalurat stilot, kompromisebi vipovot, da ez gan għan sħvavebi, mula parakebis, moxveobit gadavċrat, jisrom ekstremalur għon izjebivši arga da videt. A se rom memi da klav mi gabaketo mititeba, għajjam konkretul proceduru għannum deblu bazirum li ċabs Europis Parlament. Tinda għitħat rom esari su li sa misi ċarmu madgiluba, mum dinarjobs, kwanax xirisa da, turis gadam ċarmu bota, da sevi at omuri energetikis komiteti, sir toblu bidan, xan komisini ukve sami ve, tana megobru bis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 tħolmas dawsa ta' seti e biex jitħol. Għasirum, għam istituzzjam, zalli għan serju zuli, tam tħeli serje bi ganitza da għanħurzi li bisa da ganvita rebisa. Magam għotu sigi u dapuznevoli tana bar da tana zor partneru baze għabela politiku sferoxi. Għam rigat esi konsultazzjebi, nanka xendu naħħaċen mas veġaħit għannum Għan sulle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 Parlament sab ċosa da komisija xoris ah, da soret ħtebu dawke miħureza kitħa t-inassari konsultazzi bizgavli ċemdek ramat skidebu program ġo bisa interinstituzjonali ah, dialogi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 għak għannum deblu bis għanħur cielebas. Rugur jaris es precedent u li samak li sakitli. Sadaris, mogħaxsane batrum, misi għannum deblu ba, għaris u prozem dgomi vidre i ruvnu li għannum deblu ba. Masak samak li brivi juridju li da, saħem ciprebs, għarxi uzliat miħon, i ruvnu li tsesebi rumelic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 għammi mi martebit, għalli sessele kanunit eh, eh, da prosedurit, għarra li għaw t-sile bellirum konkretu saħen t mi marti għas mi għabuli, sasa martu għas mi er, għada t-sħat il-eba, jgħiv t-sal de basħva eh, saħen t-sipu bżedat. Es didi sib t-ħalit għarri xamu għalli bebuli, da dżalijan did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 Ma Magal kadir tima galeti, tu rogor muxobs, Evropis marċa ġule bis eh, sasa martlu tkoti give, parlamente bis ar sva institut bis tu asas resit. Urja tas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 pastori u plebit rumman miħos bjuġeti dem għana kurċevos misi monitoringi, misi xes plebis monitoringi. Esse ċari stressu ke parlamenti skompetenzevxi u prometit Maastricht seħħaxek lebit komissi sevrebi da aseve prezidenti da visimo dgħamu għadgilebi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 għarru madna ta' tanix naħassi jħu magal ta' Jean-Claude Junckeri tanix nuli Romelitza jħu Europi saħħu parti jismir tanix nuli Romelitza tsaħħu da' xvela ze didi rawdu nubis tsebri bi għajem parlamentxi testu redazzi gigaħta għajem komissis ta' uġdomare. Amrigat, Istak ah, e mawdu gżili gża,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 għama t-lis uġda ħuta marz ċwin jarsebu eh, bissa muċi t-lis tavi. Għagnix net Evropi skafxi ris bissa da uġda xwidi saħem tripot everis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 tu Saidan gadajt o darogor gan vitarda trivandolamde čveni struktura. Me, me da madluba gadagi hadot, ahla imitam kerarom me mušavob aka. Ara, ublovod me mi da gitratrom, rmadvar na sve, Ну, а студенте би се ташу рису,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 Uh, uh, Mr. Vice President Pascu. Um, now uh, it's Madlum da smo gifti, batuna Pascu, da hla drugog sali nishnulovani na celi satvis, um, čuani um, uh, še hladrisa. Ktħot mogħot tkun isit xekit xwebida komentar Da, tu xejt leba, għit ħarġin debit, ma namda sanam xekit kwista smas ta' jitfebt. Da, modit da volodut xut xut xekit xwas titu round xe. Da, batoni, viceprezidenti batoni Pašku, amazen, kuj pasu xebs. No xekit li terti xekit xwas da miswa ta' għara għut s-lebeli xuti. Mar round xe, mar minimalura terti xekit xwa unda jikos round xe da, maksimalura tħuti ta' tijdrit. Karkit, minnes äh, għaziet tuġiet baħħili, batona. Madlubt batona prezidento, me Senegal dan għaxlawart, batoni arjani, davar, uh, äh, taġ domar aprikis eh, eh, kafxis komissis parlamentxi. Ori xekit famak kuentis piroli brexitis xesaxeb. Ta' rogur zegawlena ikneb, ekneba Brexit, għannu es eh, zegawlena aħtzon il-jiet wara u kwe vaċro baxi solidarulu baxi Europis tonneze da meħor xekit xogaxlavat, mxujdo baze, polo momħinebelma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 għadlobt eh, minn kuje vibbi politiki sofizzeri war pa' naprikun parlamentissa parlamentista ġudu eh, maris da ma' intereseps eh, Eurosabġos ehm, Europarlamentista komissi xoris ra urtiertoba arsebops ra kawxiri baton xemdegi mawsenebeli batoni Muhammad Dissalehi Gamar ġobat. Me akwar aggaħ lawart kalbatoni. Me sam al-mħed war. War Sahari Demokratiju l-Respubliki dan. Daċun għok saħ talina ħalli parlamenti. Daċem xek itħwa għaris xemdeki. Marta li jtwara rumċuen għawiget. Ak tħol urat xteba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 Uh, viċe-president pa' Britanna. Mm, Rom, ċwew le brivat, tkwen, stilobt, uh, uh, ar dam qarut nsawaċru urtiertu bebbi jeset xkweknetan rumelibit argwewe nadamin suplebebs. Soplius nebismir nadzilxi da rad tkwen gag etet Europis kwekan astan um, da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 Didi madluba, batan prezidentom. E, var parlamentis teori, kodi uaridan, da var panafrikuli parlamentis teori agretve, Sobstup sa' meurnobis komissieši. Da ċemmi še kitħua aris parlamenti sa' kanundeblu rolse, rolse xeħeba, ak Europa xie členovat konsultaciu reorganizacije pa li parlamente eh, ċven għak za rekomendazzju rolli da člen ehla ubral Twitter debit eh, um, da sa kanun deblu rol svi hepse tet kwen uko ik pertan debit kwen għak sa kanun deblu rolli kanun deblis rolli da suverenitetes sivtsebi su,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 tal-ċartaw ġdomu għal-realida, um, delegata bi s-sakartu s-delegazzi s minn da madluba għada għiħadot, Europarlament, viza liberalizzazzi stwis, mħarda ċeri stwis, jisad għarizza li nixnolu għanni etapi, Eurokawxir tan integrazzija xi, da Eurokawxir struttura, da Europarlament marat kma unda, uh, imuxaw rogurt um, dlieri garanti, uh,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 raczej chyba Brexit. Ah, min da' mogach senut rom ah, me neġme parbe maċi Rom ah, vin għam kontinenze għam dit Britanneċi e, kondess tħadi gageba imissa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 Da, me pikro prom di Britannia ti sunarri rogur stalk kwekni sam čuen soplio še pro neba upro magali vidre eh, Eurokavširis cevri did Britannia tis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 da tu um, sħawin mess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 Um, da, mem pikroprom um, Germania xi gam bitardebu da populizmi Hollandija xit. Perhaps it's a paradox that Xisezlu paradox Europa. Rodessa ċenkċirdeba u promete Europa e taderti organo romens gazlerda, saris sabċo soret. Tammi armin deħarom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 Għacċeħeba jidotsa sawbar jattaxas, għara taxas kama kofas. Sabċo, uru samets li ċamur ċebuda, għaldebuleba, simtru ċun arqat, ma kopirli imittu ra għarxi ċarmu għadgnis mat. Eh? Nu sabċo, rat kmaris uċħeba ta' xoris urtietu biex magalitie, xol komissie, ez għaris tawruba, ma' vitħodi, amministrazzjoni organo, Eurokawxirisa. Ewropejs parlamenti ki es aris eh, organamats un dejtan ġudam ċidru tanem xons Għobdu, 15% xemtħoħaxi għaris irtoglu għada t-għoteleba miħebuli. Da xilaba jitkoz, diħ, komisija, stanċen, tanem xolob, komisija, tito xemu dissa, kom deblu inizjativi, da xem dgum sabċum, da parlament ma unda dam, kitu san u għarkonsis.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 għadkwad, għadsaxem, għadkwad ruminet izgawli ta' e produkti, għadkwad e, rukaw xie zgħanamxie, igivja e tarifi romeli cari, tkwad dani jaxi. Igivja produkze, igivja tarifebi kwella rukaw xie zgħanamxie. Għajs għaris sajrtu tarifebi. Nurat konda, għaris għad spero, għedzut ki daħmareba u tħori kweknebi xatus, kweknebi, jitsi inarċuneben suverenitet,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 Talan di tħanħa xekunet ma tħara professor di tħanħa għaja għasewt kwa bjuġeċ. Da bolo għasewt kwa eh, bjuġeċ għor bjuġeċ xie ma tiċu liħu berum tsire. Britanet i għadis għasewt kwa euro kawxie xinu għatkon naqra bikneba bjuġeċ eh, Britanet i xie ma naqra xe, Magram. No, għara għaraw narilo damas, vinel, għu isa għasem uħdebo da, da, xabolo ġamxie. Aris,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 għal taħħisa romelet għapinasibs institutes maċuris sabċus, parlaments, justizi, sasa matlos da komissijas, evru komissijas, għasar daħlu bi ħarġebi għam institutebze, għasar tkwat, daħlu bi taħsar tkwat, madloba. Me unda għawik ċeda eħa ma patet u xeleba, meċkareba ġalleja. Magram, xwidis naħħe warzi għaw ċeba ċekħu debit, xo? cocktails ikneba, xeħħu da għaw sileba. No, prezidenti, veri kneba damtom bevi knebit, kweni ma spinzelite, ika għaw sileba xeħħu debi. Patono, vice Presidente, tagħu didi madloba, tkweni muna ċulebxat ċam debatebxi. Sanam davas rulebdet, għam sħdomas, me min da xegax senot kwen rom, għawali xesune biexengom. Romelic ikneba, għajk, għajam gwerdi totax, u kane otax, xo?